Mr. Shostak. Il-Presidente. Allora, Kare kollegi. Eżis kollegi, mela nistgħu nkomplu bis-seduta tagħna nixtieq jiena nilqa' l-kollegi kollha il-Kummissarju Cruz, il-Viċi President tal-Kummissjoni Ewropea nixtieq ukoll nilqa' fostna ir-rappreżentanta tal-